Colleagues, thank you. Kollegi, ringrazzjakom issa sekonna l-ispiegazzjoni tal-voti, eh, bekk ehm, itilqu bil-mod, jek titilqu titilqu. Mela, se nibdew bil-rapport Mr. Kun. jekk jogħġobkom, kollegi. Oqodu kwieti. Ningrazzjakom se nistieden l-Sur Caputo biex jagħti spjegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-rapport ta' Sur Kun għal-minuta għandek il-kelma. Sur Caputo, Onorevole Caputo. Grazie, Grazie Presidente.